Oh, good afternoon, colleagues. Uh, the next item on the agenda. Warna f'sinar it-tajjeb, kollegi. Il-punt li mis fuq l-agenda tagħna huma l-mistoqsijiet lil kunsill Nilqa il-Ministru għal din l-ewwel eh, seduta għal mistoqsijiet l kunsill taħt Presidenza Spanjola. U nibdew bil-mistoqsijiet flordni li ġew prezentati l-ewwel mistoqsija tas sur Atondo ma setax tintlaqa għaliex kienet kopri liġi kriminali li kien is-suġġett ta' diskussjoni illi inżammet il-biraħ it-tlieta. Għandha stant naddu mill-ewwel għat-tieni mistoqsija tas sur Gay Mitchell li tirrigwarda il-nixfa tal-kreditu self lin negozji Onorevoli Ministru, nisimaw minn għandek. Grazzi ħafna, Signora President. Il-problema li eh, wieħed jiżgura li l-kumpaniji kollhom biżejjed aċċess għal kapital u l-azzjonijiet għal istati membri biex jaslu għal dan hija xi ħaġa li tħasseb l kunsell u ilha tħassib ħasbu għal ftit żmien f'jannar tas-sena li għaddiet il kunsell rħan nota li l-Istati membri kienu implementaw azzjonijiet enerġetiċi u deċiżivi biex uh, eh, jimblukkaw xif jinaħħu l-imblok li kienem fuq is-swieq tal-kreditu fil-rebbija il-Konsil Ewropew għal li kienem bżon ta' aktar miżuri għall-irkupru eh, ekonomiku u eh, stidnu l-Konsil biex ikkompli jisħaq illi il-miżuri kunu ktar effeċenti il konsil ta' Ġunju mbagħad kellu jarrafhom dwar il-miżuri li kien ħada u konsil ta' Ġunju qal illi dawn il-miżuri f'appoġġ tas-settur finanzjarju u l-istabilità tas-swieq finanzjarji. Dawn ir-riżultati ġew inklużi f'rapport li ntbat lil kunsil U f'dak ir-rapport kien hemm messaġġ pożittiv garanziji u miżuri ta' rikapitalizzazzjoni illi eh, ittieħdu mill-Istati membri. Għalhekk l-Istati membri dew rwol importanti eh, biex kemm jista' jkun iwaqfu xi ftit mill-problema li tinfirex lejn tmien ta' l-2008 kien hemm eh, potenzjal ta' sfaxxament sħiħ ta' sistema finanzjarja għalhekk ittieħdu azzjonijiet pożittivi sabiex il-banek ikollhom aċċess għal kreditu u sabiex il-kreditu jasal ukoll għall-ekonomija reali il konsil jemmel il-mizuri li ħadu l-istati membri eh, kellhom rwol importanti fl-istabilizzazzjoni ta' swieq bħalissa is-settur bankarju għadu taħt pressjoni u għalek il-Kunsill stiden lill-istati membri biex eh, jgħatu iktar kapital u ek jħaffu jifacilitaw loti tal-kreditu il-Kunsill eh, ra li l-istati membri kienu u koll implementaw miżuri ta' poċ sabiex jerġa' jkunem stabilita fil-qasam finanzjarju u eh, saħu li l-irkupru kien għadu fraġli ħafna. u eh, talbu u koll illi ikunem eh, jizamu formati dwar il-mizuri korrettivi. Ittieħdu miżuri u koll minnaħa tal-Konsil, miżuri tal-Konsil, eh, il-Konsil Ewropew ta' xilin jigwida f'dan ir-rigward u għaldaqstant kien hemm xi titjib dan ovvjament imur id fit ma eh, l-azzjonijiet illi ħadet il-Bank Ċentrali Ewropew l-kreditu, loti ta' kreditu għal kumpaniji. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, Onorevoli Ministru, u eh, nimmaġina li s-sur Mitchell mistoqsija supplementari. Grazzi, Signora President, u grazzi l-Ministru għat-weġiba tijaw. Nixtieq ngħid lill ministru illi fl-esperjenza tiegħi xoħut mill-banek mhux kollha imma xoħut minnhom ġabu ruħom b'mod irresponsabbli għall-aħħar waqt il- il-tkabbir tal-suq finanzjarju u dawn il-banek għadhom qed iġibu ruħom ħażin f'mod meta f'mument meta qed nippruvaw illi nirkupraw xi ftit. Per eżempju f'Dublin, kumpanija illi jammexxija sew u e, e, il-banek mumiex edin it-tuħdaqqatit, edin naqsulu l-overdraft u għamlu edin e, jeddu il-negozju tijaw. Dan huwa negozju tajjeb, negozju illi miex sew, Jekk joġbok Ministru, ħudhom fidejkom dawn il-banek għajdilhom illi aħna qed intuhom il-flus tal-kontribwenti tagħna u li huma jridu jqisu mhux biss interessi ta' shareholders tagħkom ħafna minnhom illi huma tassew eh, nies onja. Infakkarkom illi il-mistoqsija supplementari m'għandix tkun itfal minn 30 sekonda. Onorevoli Ministru, tixtieq twieġeb? Iva, Sur Mitchell, Signora President. Minn eh, fl-opinjoni tal-Kunsel u mill-perspettiva tal-istituzzjonijiet, l-affarijiet qed isiru kif suppost u rnexxinna nilqaw kontra il-kollas ta' l-ekonomija kollha. l ekofin qiegħed jagħmel monitoraġġ ta' miżuri li qegħdin jieħdu l-Istati membri u dan fuq, eh, fuq bażi regolari bħalissa Ecofin edin eh, jaraw kif il-garanziji jiġu evalwati edin jaraw u kol jekkemx restrizzjonijiet li qed jitpoġġew fuq is-settur bankarju u qegħdin jaraw u kol kif il-Bank Centrali Ewropew qiegħed jgħin f'dan kollu fis-7 ta' Diċembru tal-2009 il-President tal-Bank Centrali Trixxe qal illi mem ebda restrizzjoni fuq il-provista eh, biex il-banek jiksbu flus mill-banek ċentrali Ewropej. issa jekk mhux qed jużawhom dawn il-flus dak affarijhom imma f'dak li rigwarda il-Bank Ċentrali Ewropew eh, mem ebda restrizzjoni il-Kunsill u il-Parlament Ewropew huma listi li jiddiskutu il-linji gwida li diġa ġew prezentati dawn għandhom xjaqsmu ma' supervizjoni bankarja jew fuq inizjattivi oħrajn f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Mem ebda mistoqsija supplementari oħra. Din hija tixtieq tagħmel mistoqsija supplementari oħra, Saqsi president Signora Scris waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza tal-Kunsill hija li saħħaħ il-rilevanza tal-Unjoni Ewropea fuq ix-xena Ewropea b'mod partikolari fl-Amerika Latina. Imma x'influwenza qegħdin nitkellmu dwarha il-mod kif qegħdin eh, eh, jisiru l-relazzjonijiet internazzjonali ħalli ftit lok għad-demokrazija u id-drittijiet tal-bniedem. Il-Kunsill qed juża eh, ftejimiet ta' skambju ħieles biex ħaddem u jissaxħaħ il-ġittijiet tal-bniedem fl-Amerika Latina. Nitkellem dwar il-Peru, per eżempju, fejn il ġajiet f'Babwa u ma' eżempju ikraħ ta' kif l-istat jaħdem flimkien mal-kumpaniji multinazzjonali għaskapitu tal-ċittadini eh, stess ħafna eh, mill-art edha fidejn il-kumpaniji multinazzjonali, mux l-istess ħaġa qed jiġri eh, fil-Kolombja. x'se jiġri id-drittijiet tal-bniedem se jkunu fuq linja ta' qoddim fir-relazzjonijiet mal-Amerika Latina, il-President tajt illi il-mistoqsija tiegħek ma kellha xejn x'taqsam ma dik ta' qabel, ma nafx jekk inti eh, għaċħat sem f'seduta ta' dan it-tip qabel u għal daqstanti kolli ngħidlek illi il-mistoqsiji li jkunu sussidja eh, supplementari jridu jkunu eh, ikomplu ma dak li kun ingħat qabel, nistidnek terġa' taqra ir-regoli. Għal daqstant ma kienem ebda talba l-mistoqsija supplementari u għalek nalqu fuq dak il-punt ta' nixfa tal-kreditu u self l-negozji. Jekk mawx xi mistoqsija oħra li għandha x'taqsam mal-nixfa tal-kreditu u self l-negozji, Sur Semke, għandek 30 sekonda biex tagħmel il-mistoqsija tiegħek. Iva, jena fuq dan nixtieq nitkellem. Aħna nafu li s-sitwazzjoni mhijiex l-istess fl-istati membri kollha għalhekk f'dak li għandi x'aqsam ma' self li negozju assistenza għal negozju nixtieq nistaqsid xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni fil-Greċja. L-kriżi hija għar hemmhekk bħalissa u għalhekk nixtieq nkun naf jekk intom x'qegħdin taħsbu illi tfasslu xi miżuri u azzjoni partikolari għal Greċja. Grazzi. Grazzi, Signora President. mistoqsija oħra fuq il-lista illi tirrigwarda propju dan l-argument. Allora forsi eh, nistan wieġeb meta nwieġeb għal dik il-mistoqsija nissieden il-membru jibqa' fil-kamra eh, sakemm naslu għalija dik il-mistoqsija. Jimporta tajdinna għalli ma mistoqsija qed tirreferi uh, onorevoli Ministru sabiex l-onorevoli membru ikun jaf kemm se jkollu jistenna. Hija mistoqsija numru 9 fuq l-lista tiegħi, Sinjura President. Jew mistoqsija numru 8 fil-lista l-ġdida u ġiet ippreżentata mis-Sinjura Rodi Krazza Zagaropolu. l-onorevoli deputat jider li huwa lest li jaċċetta li nimxu b'dan il-mod. Issa nixtieq li ngħaddu għal mistoqsija li miss sabiex ikonna xiftit ordni mistoqsija minn is-sur Posselt u hija dwar l-integrazzjoni tal-Kosovo fl-Unjoni Ewropea. Onorevoli Ministru, nisimgħu minn għandek. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-Kunsill dejjem qal u din hija parti mill-approċ ġenerali għal politika barranija u l-politika tal-ġirin anke l-politika ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea, aħna dejjem għadna il-prospetti eh, Ewropej tal-Balkani tal-Punent għal daqstant dan l-aħħar waqt il-laqa tal-Konsil f'Diċembru tal-2009. Kienem semma li hemm bżonn li jiġu rispettati ċertu kondizzjonijiet u eh, li, li ġew ratifikati. Il-Kunsill qal li f'dan il-każ l-Istati membri iddeċidew fuq prassi nazzjonali u liġi internazzjonali tafu li dikjarazzjoni unilaterali tal-indipendenza bħalissa qiegħda tiġi eżaminata mill-Qorti tal-Ġustizzja. Imma madana kollu il-Kunsill dejjem eh, is li l-Kosovo fil-politiki tijaw li politiki li ħadnem fil-Balkani u hemm konsensus fost il-kapijiet eh, tal-istati u tal-gvernijiet da kollu li għandu xaqsam liberalizzazzjoni tal-viżi li minnu għandu jgawdu kol il-Kosovo. Rajna u kol b'sadisfazzjoni il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni li tfaslet dwar il-tisħiħ tal-situazzjoni ekonomika tal-Kosovo. Il-Kunsill talab l kommissjoni biex tieħu il-miżuri meħtieġa biex tappoġġa il-moviment tal- jew tqarrib tal-Kosovo lejn l-Unjoni Ewropea bħala parti mill-approċ ġenerali eh, tagħha eh, lejn dan ir-reġjun il-Kunsill ħeġġeġ il-Kummissjoni biex iħeġġu l-Kosovo biex jieħu sem fi programmi Ewropej anki eh, f'dak li għandu xaqsam ma' sorveljanza ekonomika u l-istrateġija ta' preadeżjoni, tisħiħ ta' stabilità u anzi tisħiħ ta' dialogu ta' stabilità. Dana ġim tenni mill-aħħar kunsil f'Diċembru tal-2009. Grazzi ħafna, Sur Posselt. Grazzi, Sur Ministru żewġ punti illi xtaqt inqajjem. Inti taħseb illi waqt il-Presidenza Spanjola se jkun possibbli li aħna namlu xi ħaġa fir-rigward tal reġim tal-viżi għal Kosovo biex il-Kosovo ma jibqax ħabs fil-żona tal-Balkani Hilsa. X'nistgħu nagħmlu eh, għal dawk biex dawk l-istati membri li għadhom ma arfux il-Kosovo biex jagħmlu dan imma l-iktar ħaġa importanti kif għatlek kien ir-reġim tal-viża. Onorevoli Ministru, Iva, eh, referejt għal din is-sistema tal-viżi aktar kmieni. Il-Konsil dejjem eh, qal illi jixtieq li l-Kosovo jkun jista' iggawdi wkoll mis-sistema tal-viżi u l-liberalizzazzjoni jekk kienu possibbli mill-viżi ma jkunx hemm iktar bżonn ta' viżi. Il-Kunsill bħalissa qiegħed eh, ifassal id-dettalji sabiex ikun hemm faċilitajiet tal-viża eh, mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm liberalizzazzjoni sħiħa bat jagħmel proposta lill-Kunsill Il-Kosovo ovvjament irid jissodisfa ċerti kondizzjonijiet u għalhekk issa il-Kummissjoni qiegħda taħdem mal-pajjiżi konċernati, ġifieri il-Kosovo u iżomm il-Kunsill informat. L-ideja hija li għandu jkun hemm liberalizzazzjoni tal-viżi li qed ikun estis il- zoni eh, ġirien fl-Unjoni Ewropea xi ħaġa li l-Presidenza Spanjola u l-Kunsill jaqblu fuq għadinija waħda mill-linji gwida politiċi illi għandna naħdmu fuqha fix-xhur li ġejjin fl-Ewropa sabiex ikun hemm iktar mobilità u iktar kapaċità li nikkomunikaw u li niċċaqalqu minn pajjiż li oħor mhux bliss fl-Unjoni Ewropea imma kif it-truf tal-Unjoni Ewropea Naħseb illi dini għal linja gwida ċara illi se tkun ta' beneficju għal żewġ naħat kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-pajjiżi l-oħra. U dan kollu jrid isir bażi ta' reċiproċità. Grazzi. Jekk m'hemmx domandi supplementari, Iva hemm ħaniħu tnejn mis-sur Molzer u s-sur Xfantis dak f'dik l-ordni. Mbagħad ikonna domandi waħda wara l-oħra u Mbagħad tista' twieġeb inti sur Ministru. L-ewwel is-Sur Molzer. Grazzi. Fl-inizjattivi kollha mill-Kunsill dwar il-Kosovo dejjem qegħdin isu il-kustjonijiet għas-Serbja. Il-Kosovo huwa parti importanti mill-reġun Tal dawn ħan isuħ Grazzi il-pozizjoni tijak il-pozizjoni tal-Konsil kienet waħda pozittiva intom rrittu tirtiraw truppi li palissa truppi spanjoli li palissa jinsabu fil-Kosovo stessa lajm il-krizi ekonomika u finanzjarja ħan nistaqsik domanda ġenwa kem swid l-Spanja din il-ħaġa kollha li jkun hemm daw it-truppi kollha fuq il-post. U xinajdu dwar il-pajizi, il-Greċa, fejn aħna għanna problemi ekonomiċi. Dawn it-truppi għandhom jibqaw fil-Kosovo? Grazzi, il-Ministru. Fuq l-ewwel domanda dwar is-Serbja, Iva, is-Serbja hija l-aktar pajis b'saħħtu fil-Balkani tal-Punent u għanna inqisuha f'kwalinkwa politika, partikolarment il-perspettivi Ewropej fil-Balkani tal-Punent. Fil-fatt, hemm ftejn reċenti bħalma tafu għal-liberalizzazzjoni tal-viżi min-naħa tas-Serbja u reċentement ukoll bħala konsegwenza ta' dan Kienem l-Interim Association Agreement ma' Serbia u għalek kienem prezentazzjoni minnaħa ta' Serbia biex ikollhom talba ta' integrazzjoni fiħda l-Unjoni Ewropea. Aħna l-koll favur li dan iseħ, iżda rridu naplikaw ir-regolamenti u regolamentazzjonijiet tal-adeżjoni. U ta' jasal iż-żmien imbagħad ikun nistgħu naraw jekk hux verament possibbli biex ikun hemm adeżjoni min-naħa Serbia. La darba l-kriteri kollha jintlaħqu. Il-Kosovo huwa pajjiż li għandu ħafna pis fir-reġun iżda rrit iżomm mal-perspettiva Ewropea. Il-Kunsill b'unanimità kien favur li nkomplu għaddejn bil-ftejm interim għas Serbja u fir rigward il-Kosovo intom ressaqtu l-domanda dwar il-kwistjonijiet domestiċi fi Spanja. tiddu tiftakru li jien qed nirrappreżenta l-Kunsillu mhux pajjiż partikolari. Qed nirrappreżenta l-Kunsillu għalhekk f'dan il-każ minkejja il-fatt li m'għandniex ċifri qudiemna f'dan il-ħin jiena jidherli li f'dan il-każ ikun aktar xira għalija li nitkellem fisem il-Kunsill u mhux fisem pajjiż wieħed. Grazzi. Grazie, Ministru. Issa naddu domanda li mis li ġeja Missur Higgins u hija dwar l-erda tal-foresti tropikali. Ministru, meta lest. Sì. Signora Presidenta. Grazie, Signora President. il-Kunsill jaqbel bisħiħ miegħek sur Higgins naqblu li l-qerda tas-siġar hija xi ħaġa li għandha impatt sostanzjali fuq l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju. Huwa diffiċli li determinaw liema huma l-fatturi li ma minnhom għandhom l-akbar impatt għaliex dan huwa dibattitu aktar xjentifiku iktar mill politiku Iżda jkunx ikun il-każ, aħna rridu nitrattaw dawn iż-żewġ kwistjonijiet. Jiena naħseb li dan dejjem kien il-każ. Meta nitkellmu dwar agrikoltura sostenibbli ħarisna li żewġ aspetti. Rridu naraw il-politika tal-iżvilupp din kienet parti mill-pakk kollha kemm provajna naqsu kemm jista' jkun l-effetti ta' tibdil fil-klima. Ankissa u l-politiki Ewropej evolvow mażmin bħalma evolvit il-politika agrikola komuni. Għalek dan fl-istess ħin jemmel tajjeb għal ġlieda kontra tibdil fil-klima. Fl-2008 l-Kunsill diġa appoġġat il-pjanijiet tal-Kummissjoni fuq it-tħawil tas siġar binna li rridu waqfu sal-2003 numru net ta' foresti li nqerdu u dan l-erda ta' siġar tropikali tal-foresti tropikali li jitnaqqas sa' 20% sa' sena 2020. Għalhekk irridu ġestjoni ta' foresti tropikali biex nkun nistaw nitrattaw il-problema tal ta' s siġar. Għalhekk Din hija parti mill-politika ta' tibdil fil-klima u ta' hija parti wkoll mill-programm tal-presidenza. Għandu xieqsam ukoll kolma regoli vinkolanti fuq il-tmexxija fir rigward tħawil ta' siġar biex bekk nkun nistaw eh, nevitaw li kunem importazzjoni ta' siġar mħawlin illegalment. naqbel li Copenhagen kien eh, dizappunt zaħir jew anzi kbir, iżda hemm kwistjonijiet tekniċi fir rigward l-irda tas siġar fit-tropiċi din irridu nitrattawa fil-pajjiżi li jiżviluppaw bħala mira importanti biex nivitaw l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju u importanti li nieħdu eh, deċiżjonijiet fuq l-azzjonijiet biex innaqsu l-irda tas siġar u nħarsu l-foresti. Irridu naraw il-kapaċitajiet tal-pajjiżi li jiżviluppaw biex dan ikun jista' jagħmluh. Grazzi, Sur Higgins. Grazzi. Nixtieq kull suċċess lill presidenza naħseb li kellkom bidu tajjeb din il-ġimgħa għalhekk viva Spanja. Jekk jogħġobkom, provdu carbon sink biex bekk nkun nistgħu Innaqsu l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju, traġedja minnaħa tal-Amazonja li hija 60% minna erda fil-Brażil, il-riżultati huma ovvji. Per eżempju, 4. miljun eh, ettaru erdu ta' foresti, l-Indjani qegħdin jinqerdu tal-dawk li huma indiġeni fil-post u għalhekk irridu naraw il-konformità ta' standards Ewropej fl-axar mill-axar xet namlu? Najdu ħafna klim firaħ bis? Grazzi, Sir Higgins, permetti li nġbidlek l-attenzjoni li aħna naqblu ma dak li għattajt. Il-verità hija li fir-rigward il-biodiversità, il-Presidenza Spanjola għamlet l-għanna li għanfusa sabiex ikun hemm il-promozzjoni tal-użu sostenibbli tal-foresti tal-foresti dan ifisser li ikonna viżjoni li, li tħares aktar fit-tul u tħares il-biodiversità. Grazzi għall-evalwazzjoni tiegħek tal-bidu tal-Presidenza Spanjola jiena smajt li l-Kummissjoni għandha f'moħħa li tagħmel green paper fuq il-ħarsien tal-foresti li għandha tasal fl-ewwel nofs ta' din is-sena. Dan għandu jkun għanda tkun inizjattiva pożittiva u għalhekk nagħmlu l-almu tagħna sabiex inkunu nistgħu naffrontaw il-problema li semmejna. Per eżempju l-ħsara ta' nirin li jinqabdu fil-foresti. Hemm ħafna problemi bħal dawn iżda serħu raskom li din ħatkun mument importanti fir rigward il-ġlida kontra l erda tas-siġara. Din tinsab ukoll fil-strateġija tal-biodiversità u ħatkun tasso waħda mill-punti ewlenin li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel għal tajjeb ta' dan kollu. Grazzi. Irrid nieħu deċiżjoni fil-żewġ kelliema li ħajamlu domanda supplementari għalhekk ħanara min staqsa l-kelma l-ewwel u min għadu ma tkellimx. U l-ek nistaqsel is-Sur Davis u s-Sur Obermeyer f'dik l-ordni. L-ewwel is-Sur Davis. Grazzi. Eh, ejja nifirħu għaliex waħda mill-riżultati mill-konferenza ta' Copenhagen kienet qbil fuq mekkaniżmu li ħati permetti lill pajjiżi li jiżviluppaw biex ikunu jistaw jifilħu għal problemi relatati mal-irda tal-foresti tropikali. Irridu naqblu fuq sustanza issa u niżguraw li kunem indikazzjoni ċara mill-Ewropa biex naraw kemm ħan impenjaw biex nevitaw li kunem il-irda tal-foresti tropikali. Su Robert Mayer. Danke, Frau Vorsitzende. Um die Grazzi, signor President, biex naqs l-emissjonijiet ta' co Ġew introdotti ċertifikati din domanda tiegħi xi ftit ta' żmien ilu tqal li kien hemm abbuż tas sistema tal-ETS tal-iskambju tal-emissjonijiet u allura tista' tgħid li xaġa dwarha xi tgħid dwar dan l-abbuż u x'tibdiliet ġew pjanati f'dan ir-rigward. Grazzi. Il-Ministru jekk jogħġbok. Grazzi, jiena naqbel mal-ewwel kelliem. kellim Eh, tkellem dwar dak bejwet dwar dak li semmejt jiena qabel irridu nittrattaw deforestazzjoni f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u din hija ta' importanza kbira jekk aħna rridu inkomplu ntejbu il-kapaċitajiet ta' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw infushom din tkun xi ħaġa li tkun qed tagħti benefiċċju li dawn il-pajjiżi qegħdin jiżviluppaw. Irridu nipproteġu il-popolazzjoni lokali u persuni indiġeni u dan ifisser kontroll sistemi nazzjonali ta' kontroll għal foresti. Naħseb li sar progress f'Copenhagen f'dan ir-rigward fir rigward ta' dan, l-Unjoni Ewropea edha fuq dimnet, edha turi li hija mexxejja u rigward eh, tal-kritika nistaw ngħidu li l-Unjoni Ewropea kienet li lin minn dak li inkiseb u l-Unjoni Ewropea dejjem xtaqet tikseb aħjar u iktar. din hija parti minn dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea fil ġidda tagħha kontra l-bidla fil-klima. Il-każ speċifiku li issemma huwa parti mill-implementazzjonijiet pratiċi tal-miżuri tagħna biex niġġieldu l-bidla fil-klima huwa normali li dan għandu jkun parti mill-pakkett ġenerali aħna ma rridux li e, ċertu e, azzjonijiet jiġu abbużati u kol eh, jista' jkun hemm xi diffikultajiet ċertu miżuri u għaldaqstant huwa l u tagħna li li nanalizzaw nimonitraw sew u naraw li dawn tiġu implementati tajjeb. Id-domanda li mis tas-Sur Aylward u din għandha x'taqsam dwar l-azzjoni fuq livell Ewropew għal ġlieda kontra il marġa tal-Alzheimer. Ek joġbok. Grazzi ħafna il-Kunsill jagħti importanza kbira l marda ta' l-Alzheimer u mart neurodegenerattiv ieħor. Din il-ġlieda kontra din il-marda għandha tkun għan ewlieni tal-Unjoni Ewropea u għandna nieħdu konsiderazzjoni il-fatt li eh, in numru ta' persuni li batu minn dan il marter jkompli kompli jizdiet permezz ta' l-età u ser u dan il-percentaċ jizdiet sa' mill-età ta' 65 in-nies eh, effettwati ehm, ser jizdiet bejn eh, l-1995 u l-2050 u ser jizdiet bid-doppju. Is-sur Liam Aylward semma żewġ aspetti. Fuq naħa waħda għanna proġett pilota, għanna bżon ta' proġett pilota immexxi mill-Kunsill fuq Mart Neurodegenerattiv u dan huwa punt li diġa ġi inkluż fil-programm tal-Presidenza Spanjola u b'mod partikolari kontra il-mart ta' l-Alzheimer u għabbażi ta' dan il-Kummissjoni ippreżentat proposta li ġiet adottata fil-konklużjonijiet tal-Kunsil Deċembru tal-2009. Il-Kunsil u kolħa in konsiderazzjoni ir-rezoluzzjoni mill-Parlament Ewropew fuq din l-inizjattiva pilota. U kol fir-rigward tal-koordinazzjoni tal-azzjoni Ewropea il-Kunsill kol jemmen li aħna għandna nikkooperaw fuq livell Ewropew biex niġġieldu din il-marda u mart simili tagħha mod partikolari minħabba il-fatt li rridu innaqsu il-pis fuq il-pazjenti u il-familji tagħhom. Qed jiġi kalkulat li għal kull persuna li sofri minn din il-marda hemm tliet membri tal-familja li jiġu affettwati għaliex dawn ikunu edin jieħdu sib li dawn il-persuni morda. Sant u importanti ħafna li ikunem hemm kooperazzjoni fuq livell Ewropew fil-rapport konġunt fuq il-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni soċjali li ġie adottat mill-Kunsill fl-2008 il-Stati membri qablu li jkun hemm żieda fl-aċċess għal servizzi ta' kwalità għolja u tkellmu dwar bilanċ bejn aspetti privati u pubbliċi ta' dawn is-servizzi. L-Istati membri ħasbu li dispożizzjoni fuq fil-rigward ta' servizzi uh, f'komunità u f'residenza kienu jipreferu iktar minn eh, eh, xi istituzzjoni għalkemm din is kolla kollha hija ta' sfida għall istati membri kollha daqstant irridu nagħmlu ċertu linji gwida fil rigward ta' dan il-Mart. Grazzi ħafna Sur Elward. Senior President Ministru kif inti qed sew u estimat li sal-2050 in-numru ta' nies bid-dimensja ser jirdoppja fl-Ewropja u għal daqstant huwa importanti ħafna li l-istati membri eh, jindirizzaw il-bżonn ta' nies bid-dimensja u joffri biżejjed eh, persuni li jihdossibom. ċertu eh, pajjiżi m'għandhomx pjanijiet biex jagħmlu strateġiji għal persuni batu mid-dimensja. Allura domanda tiegħi hija kif il-Kunsell jappoġġa li l-Istati membri biex bekk id-dimensja issir priorità fuq livell nazzjonali f'rigward tas-saħħa pubblika. Il-Ministru jekk jogħġbok. dak li għedin nisperaw li namlu nikzbu taħt il-Presidenza Spanjola huwa li ninkoraġġixxu direttiva din hija xaġa ferm importanti. Direttiva dwar uh, terapija avvanzata u assistenza fil-każ ta' mart kroniku. U anka fuq mart li jiġi li ma jiġix mod mill-persuna l-oħra. Allura dan kollu serjena ninkludu inizjattivi fi żieda fil-kwalità tas servizzi għal dan it-tip ta' pazjenti. u wkoll grupp ta' livell oli li qed jaħdem fuq is-saħħa pubblika. Daqstant aħna rridu nipprovdu assistenza billi niggwidaw lin-nies l-Unjoni Ewropea m'għandix il-poteri neċessarji biex tagħmel dan, però aħna rridu ninkoraġġixxu kooperazzjoni u koordinazzjoni biex ikun hemm sinerġija bej firigward tal-miżuri li jittihdu mill-Istati membri firigward ta' dan il-mart neurodegenerattiv, b'mod partikolari il-marda tal-Alzheimer. Aħna wkoll irridu ngħinu mod indirett U minnu li l-istati membri huma dawk li għandhom ir responsabilta għal assistenza diretta lil dawn il-familji jew inkella um, organizzazzjonijiet mhux governattivi u wkoll minnu li fil-programm pubbliku tas-saħħa Ewropea huwa possibbli li jkun hemm aċċess għal ċertu fondi għal eh, organizzazzjonijiet mhux mm, governattivi. Din l-assistenza għalkemm indiretta għandha tingħata lil pazjenti u lil familji tagħhom li qed iġorru dan il-pis. Għaliex iridu jieħdu ħsieb il dawn il-persuni morda. Grazzi ħafna. Għandi żewġ domandi supplementari oħra minn nanti s-sur Higgins u Sinjura Tikaw, l-ewwel is-Sur Higgins. Grazzi ħafna, Sinjura President, jien nixtieq nirringrazza lil kunsill għal risposta. Nixtieq ninsaqsi lil kunsill x'inhi l-attitudni tal-Kunsill fir-rigward tal- uh, tube feeding ta' persuni bl-Alzheimer, ġifiri persuni nataw li kell permezz ta' tubi. Uh, naħna għedin nitkellmu uh, dwar situazzjoni fejn um, il-persuni nataw li kell permezz ta' dawn it-tubi xini il-ġustifikazzjoni għal din il-proċedura eh, partikolari? Din tati bizzejet ikkel il dawn il-persuni biex huma eh, eh, għal-kem ikunu edibatu minn ċertu mart pal per eżempju dimensja ma jkunux ridu jiklu xorta wahda u ma jistaw jiexu għaliex qed jieħdu xorta l-ikel. Xini risposta tiegħek dan ir-rigward? Sinra Tikaw, grazzi. Grazzi il-mart neurodegenerattiv jolqot bosta persuni sfortunatament f'ċerti pajjiżi m'hemmx biżejjed faċilitajiet għal diagnostika u għal kura ta' dan il-mart Inti taqbel maħol in ta' ċentru Ewropew għat trattament li jkun jista jħuħsib għat ikbar ta' pazjenti u, u koll jipromuovi riċerka f'dan il-qasam sabiex jinsabu rimedji. Grazzi. Grazzi il-Ministru jek jogħġbok. Signora President, jena ikolli ngħid li dawn iż-żewġ domandi li dawn mistoqsija li li ovvjament jenħtieġu rapport xjentifiku. U jena naħseb li fl-Unjoni Ewropea hemm ċertu gruppi li ikunu l-aħjar fora biex naħdmu fuq dawn il-punti li għajimtu. Pal per eżempju il-programm pilota għal ġlieda kontra il-mart neurodegenerativ, mod partikolari il-marda tal-Alzheimer, li dwara il-Komissjoni għamlet proposta għal rekomandazzjoni uh, ehm, mill-Kunsill. U din qed naħdmu fuqha bħalissa. Kif qed iktar kmini hemm ukoll grupp ta' livell oli għal programmazzjoni konġunta fuq dan il-mart kroniku iżda li ma jgħaddix minn persuna għall-oħra u li qed isegwi l-inizjattiva eh, pilota mill-qrib ħafna biex hekk inkun jista' jiġu klarifikati ċertu suġġetti u wkoll fuq kollox biex jagħmilha possibbli biex ċertu deċiżjonijiet prattiċi jittieħdu f'rigward ta' domandi li saqsejtu intom pereżempju. Naħseb li dan dawn huma l-aħjar fora fejn nistgħu nittrattaw dawn il-kwistjonijiet. Bħalissa il-grupp ta' livell oli qed jagħmel programm ta' riċerka strateġiku hemm 24 pajjiż qed jieħdu sehem f'dan kollu u bħalissa qed jistabbilixxu l-istrutturi tal-immaniġjar tagħhom u jaraw kif ser ikollhom programm ta' ħidma. Ir-rapport fuq il-grupp ser jiġi rappreżentat Eh, prezentat waqt il-Presidenza Spanjola u jiena naħseb li dan ikun il-post fejn dawn id-domandi jistaw jiġu trattati. Dan u dawn huma l-aħjar fora u għaldaqstant għalek ġi eh, mniedi dan il-grupp ta' livell oli biex jittieħdu dawn it-tip ta' deċiżjonijiet. Grazzi. Grazzi, eh, Ministru. Ministru, jiena nista' nifhem li Sur Higgins probabbilment mhuwiex kuntent, però iva din hija eh, kwistjoni li għal daqsant eh, jiex l-aktar iffukar. Uh, eh, issa ser nadu għad domanda li mis minant is-sur Dezir li għandha x'taqsam ma' responsabilità uh, uh, soċjali tal-kumpaniji jekk joħġbok. Jina naħseb li għandi nirriferi għal konferenza fuq responsabilità soċjali tal-kumpanija li kienet saret ġewwa Stokkolma fil-11 fl-10 u fil-11 ta' Novembru tal-2009 il-Presidenza Svediża organizzat dan u kol il-prezidenza futura spanjola ikkonkludieta u konkludiet li l-Unjoni Ewropea għanda turi uh, rwol mexej f'dan il-qasam għanda tkun ta' eżempju f'dan ir-rigward. u l-responsabilità soċjali tal- kumpaniji hija importanti ħafna għandhom jipproteġu l-ambjent, dinjità umana, korruzzjoni, etc. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar ekonomija fid-dinja, hija l-ikbar kontributur fir rigward ta' għajnuna għall iżvilupp L-Ewropa wkoll għandha ħafna kumpaniji multinazzjonali u allura huwa post tajjeb ħafna biex nuru tmexxija fir rigward tar-responsabilità soċjali tal-kumpaniji il responsabilità soċjali tal-kumpaniji għandha hija maqsuma fi tliet partijiet. Il-protezzjoni, ir-rispett u ir-rimedju. L-istat għandu jipproteġi dan ifisser li dikunem hemm leġiżlazzjoni, regoli fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem speċjalment jekk dawn isiru minn kumpaniji naħseb ukoll hemm l-obbligu tal-kumpaniji li rispettaw id-drittijiet tal-bniedem u kol il-partijiet kollha għandhom l-obbligu li jassiguraw li jkun hemm rimedji u kumpens għal meta jkun hemm ksur fil-rigward ta' drittijiet tal-bniedem. Palissa hemm instrument ġdid eh, fil-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem u dan huwa uh, eh, istrument vinkolanti legalment u dan ifisser li anka fuq livell Ewropew issa hemm din tip ta' protezzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet inklużi il-responsabilità soċjali tal-kumpaniji. Dan ifisser li l-partijiet kollha jistgħu eh, jipparteċipaw, irridu ikonna dialogu ma' negozjanti, eh, SMEs, trade unions u soċjetajiet ċivili biex bekk dan il-prinċipju jiġi irrispettat. Il-Presidenza Spanjola ser torganizza konferenza eh, ġewwa eh, Palma de Mallorca u din il-konferenza ser tifoka fuq il-responsabilità soċjali tal-kumpaniji eh, u dan ukoll se jkun maqut ma' dialogu soċjali. Konferenza wkoll ser tanalizza istrumenti li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jistgħu jużaw mod partikolari fuq kwistjoni li ġiet imqajma fil-prezentazzjoni tal-Presidenza Spanjola llum uh, il-programm tal-Unjoni Ewropea tal-2020 dan ir-responsabilità soċjali tal-kumpanija għandha tiġi inkorporata f'dan ukoll. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Dezir. Grazzi, Signora President, u grazzi Sur Ministru għat tweġiba tiegħek nifraħlek għall-inizjattiva għal din il-konferenza f'Marzu f'Palma di Mallorca li se torbot ma dak li sar fi Stockholm. Il-problema b'dan il-kumpaniji għadna li l-Ewropa titkun leader ma titkun ukoll għall-imġiba tal kumpanija kumpaniji Ewropej bandoħra fid-dinja. l problema tal-ferrata dawn il-kumpaniji li huma entitajiet legali differenti intom lesti li tfasslu strument legali li jippermetti li nobligaw il kumpanije u l-enin biex jihdu responsabilta għall-imġiba tal-ferat tagħhom f'pajjiżi oħrajn meta dawn jonqsu mill-obligi tagħhom lejn l-ambjent, lejn drittijiet tal-bidem, eċetera, li xi responsabilità tal-kumpaniji li se tippromuovi eh, l-Ewropa. Thank you, Minister. Bien, yo creo que efectivamente. Eh... nemmen li l-Unjoni Ewropea trid timplementa l-aħjar prassi fl-Ewropa. U li dan għandu jwassal għal leġislazzjoni illi ittejjeb is-sitwazzjoni. Il Ir-responsabilità soċjali tal-kumpaniji għanda element li huwa vinkolanti legalment, per eżempju rispetta drittijiet tal-bniedem. Umbat hemm aspetti ieħor li huwa purament volontarju li jinvolvi prassi volontarja. U għalhekk huwa importanti li jinħolqu fora Ewropej li jaħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet xuħut minn dawn il-fora diġà twaqfu. u eh, bħala għem eh, level, eh, grupp ta' level li li ta' kull setxur propju biex jagħmel skambju ta' l-aħjar prassi fil-qasam ta' responsabilità soċjali tal-kumpaniji. Barra minnek, dan huwa dejjem iktar importanti f'mumenti bħal dawn ta' kriżi ekonomika daqshekk qawwija irridu eh, nivolvu wkoll il-kompetitività, l-inklużjoni soċjali u l-ambjent u tinsewx illi l-2010 hija s-sena dedikata eh, lejn il-ġlida għal kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Aħna għandna naħdmu fuq din il-bażi. Dan huwa qasam fejn aħna qegħdin eh, Eh, namlu affarijiet li qatt ma saru qabel għal daqstan daw kollan voluti jridu jieħdu sem fid-dialogu li jumbat għandu iwassal għal tfassil ta' ċerti miżuri ma l-ewwel qabel kollox irridu nibdew dan id-dialogu. Qabel ma ngħaddu għall-azzjoni dan huwa qasam illi huwa pjuttost ġdid Ministru kelli ħafna talbiet tal-mistoqsijiet supplementari nisimgħu mingħand s sur Koza u mbagħad is-sur Martin għaliex għadhom ma tkellmux qabel sur Koza jogħġbok. Grazzi, Signora President, u nilqa ukoll il-Ministru u nilqa ukoll u nifrab xaħġa ħaġa li għalu. Eh, semma eh, l-iskambju tal-aħjar prassi. Il-koll nafu li l-popolazzjoni tagħna fl-Ewropa qiegħda dejjem tixjieħ u l-kumpaniji għandhom responsabilità. Responsabilità għal nis illi ikollhom bil-forsi jaċċettaw il-pensjoni għax ikollhom xi diżabilità. Naħseb illi l-arfin espert ta' dawn il-persuni se jkollu jintuża fis-soċjetà li xi huwa hija xi ħaġa tas-sew prezzjuża. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-mistoqsija illi eh, qed niddiskutu inna nitkellmu dwaru ħafna minn dak li diġà intqal eh, se tantqal 10 snin ilu jew anke 15-il sen ilu il-mistoqsija tiegħi speċifika hija din. Inti taqbel miegħi li meta nitkellmu dwar uh, iktar vi, uh, viżibilità għas CSR hemm bżonn ta' iktar inċentivi u iktar kastigi forsi nistgħu nużaw sistema ta' naming and shaming li nippuntaw sabajna lejmin min ikun eh, qed imur u nikkastigawh timmaġina illi ikunem xi eh, fuq li t-tikketti per eżempju ikunem indikazzjoni jek dan il-kumpaniji eh, ħarsux il-responsabilità soċjali tagħhom eh, jew le namlu dan għal affarijiet oħrajn għalfejn ma nistgħux nużaw ukoll din l-istess sistema f'dan il-qasam ta' responsabilità soċjali. Il-Ministru. Iva, jiena naqbel ma l-ewwel kellim l-ewwel qabel kollox għandna bżonn ta' dialogu mal-trade unions, is-soċjetà ċivili, il-negozji u wkoll bil-sem ukoll tal-grupp illi semmejt inti. Dan kollu huwa essenzjali. Din hija l-fażi fejn aħna rridu naħsbu u mbagħad nippjanaw. Imma għanna bżon illi nieħdu approċ wiesa. Approċ illi għall-ewwel darba qegħdin naħdmu fuq u bis-serjetà il-grupp ta' livello li li ġiġa semmejtilkom u mbagħad se jkun hemm din il-konferenza f'Marzu. Naħseb illi hemm hemmhekk se jiġu ġenerati bosta idejat ġodda għalla u Umbat permezz tagħhom l-insibu l-aħjar soluzzjonijiet biex nieħu l-għanijiet tagħna. Kultant iva aħjar illi wieħed jagħti l-inċentivi drabi oħra il-kastigi. E, mhux dejjem ikun hemm bżonn ta' sanzjonijiet u kastigi. Mhux dejjem huwa l-aħjar mod kif wieħed jimxi. Hemm bżonn illi wieħed ikollu approċċ holistiku u integrat Mannix ikonna miżuri individuali, miżuri frammentati, hemm bżonn li konna viżjoni waħda sħiħa, integrata ta' din il-kwistjoni kollha kemm hi. Naħseb li din hija opportunità eċċellenti għall-Ewropa wkoll. Grazzi ħafna Ministru. Naddu għal mistoqsija li miss li huwa eh, mistoqsija li għamel is-Sur Martin u tirgwarda s-sorveljanza finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Meta tkun lest, onorevoli Ministru, nisemaw minn għandek. Grazzi ħafna, Signora President, Sir Martin. Jena naħseb li l-Unjoni Ewropea f'dan il-każ edha għaddejja minn kriżi serja ħafna. Imma edha u kol tfittex illi tħaddem is-sorveljanza fuq livell Ewropew u qed tagħmel dan permezz ta' żewġ modi li huma inklużi fid-direttiva dwar is-sorveljanza finanzjarja, is-sid direttivi li preżentat il-Kummissjoni Eh, s-sena li għaddiet li qed jistennew issa l-approvazzjoni u l ftej bil tal-Kunsill u l-Parlament waqt il-Presidenza Spanjola aħna qed nittamaw illi nastu għalih dan il bil Għalhekk l-interlokutur eh, ewlieni tagħna se jkun propju din il-Kamra dan il-Parlament meta nitkellmu dwar eh, supervizjoni makroprudenzjali minħabba riskju sistemiku Ewropew aħna qed nippruvaw nilqaw kontra il-kriżi u nigarantixxu stabilità finanzjarja u kemm jista' jkun evitaw li jkun hemm taqlib fis-sistema finanzjarja għalhekk nitkellmu dwar supervizjoni makro prudenzjali u naħseb is-Sur Martin għal din qed jirreferi fil-mistoqsija tiegħu hemm tliet awtoritajiet Ewropej eh, li huma l-banek l-assigurazzjonijiet u l-fornituri ta' servizzi finanzjarji fuq is-suq finanzjarju. Uh, eh, Ilan huwa li nidħlu ħafna iktar dettal ta' sorveljanza sabiex kemm jista' jkun innaqsu it-taqlib u naraw iċ-ċentri finanzjarji individwali u nħarsu il-klijenti ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji eh, differenti. Il-Kunsill kif għattilkom adotta pożizzjoni komuni dwar dan fil-Kunsill is-sena li għaddiet, kien Ottubru fil-fatt. U uh, għal li tista' timbeda il-sorveljanza makro eh, prudenzjali u mbagħad wara ta' il-permess għal sorveljanza mikro prudenziali. U issa dan kollu qed jistenna l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. Dawn it-tlet kumitati iridu jaħdmu issa id-direttivi la darba jkunu ġewa adottati waqt il-Presidenza Spanjola aħna rridu illi ikunu fisseħ sa l-aħħar tas sena dan huwa lan tal-Kunsill għalhekk aħna nasbu illi nistgħu nistennew li jkollna kooperazzjoni produttiva ħafna mal-Parlament Ewropew sabiex ikunu nistgħu nieħdu dan il-pass importanti l qoddim li huwa pass storiku l qoddim minkejja l-fatt illi huwa mislut minn eh, linji gwidi uh, illi ħarġu mill-G20 din hija waħda mill-isfidi li aħna qed nifaċċaw li nisguraw li kriżi bħal din ma terġax is-seħ għalix din ħarġet propju minħabba nuqqas ta' regolamenti, nuqqas ta' sens ta' responsabilta illi wrew xuħut mill-persuni illi kienu responsabli għas sistema finanzjarja. Grazzi ħafna, Ministru Sur Martin. Grazzi, Onorevoli Ministru, għal dawk il-kommenti. Inti semmejt il-mikroregolamentazzjoni. Naħseb illi taf illi kienem kritika qawwija l-ewwel fir rigward ta' l-iskala li din qed issir hemm sistema ta' rapportaċ Ewropea, xi ħud jaħsbu li din issa taħdem b'mod effiċjenti, il-bord ta' supervizjoni mhuwiex indipendenti. Taħseb illi waqt presidenza Spanjola se jsir xi progress biex dan il-korp il ikollu l-indipendenza u koll mbagħad dwar kemm se ssir forsi jista' jsir xi titjib għaliex għabbażi ta' dak li għandna bħalissa ma nistgħux naħdmu kif suppost. Grazzi. Il-Ministru. Naħseb li diġà saret proposta mill-Kommissjoni u kien hemm xi eh, wasanna għal ftejim fl-aħħar mill-aħħar fiħdan il-Kunsill ma kienx faċli ma wasanna. il-Presidenza Svediza u l-Kommissjoni kellhom jaħdmu sfiq biex jaslu għal ftehim f'Ecofin u eh, baddin sa tiġi lejn fil-Parlament Ewropew u l-Parlament irrid jagħmel din il-proposta aħna hawnhekk nistgħu naslu għal dan il-ftehim bejn iż-żewġ naħat hemm konsensus fil-Kunsill u issa aħna irridu naraw jekk nistawx naslu wkoll biex nilħaqu konsensus mal-Parlament Ewropew fuq is-suġġetti li semmejtu dawn huma kollha suġġetti li jistgħu jiġu eh, diskussi u nittama li nkunu nistgħu naslu għal dan il ftehim li huwa essenzjali għal dawn l-entitajiet leġislattivi fl-Unjoni Ewropea biex jirnexxilhom jaslu għal ftehim. ħafna talbiet għal mistoqsijiet supplementari u dejjem nimxi eh, għabbażi ta' dawk illi ma għadhom ma tkellmux u dawk illi eh, talbu l-kelma l-ewwel, l-ewwel is-Sur Kelly. Grazzi ħafna, Signora President. Pala parti mill-supervizjoni eh, finanzjarja proposta, il-presidenza għandha moħħalli tam tagħmel rakkomandazzjonijiet dwar l-aħjar prassi Eh, biex eh, jikunem limiti fuq il-salarji ta' CEOs tal-banek individuali un-bat ukoll biex jillimita xiftit il-kultura tal-bonuses illi waslitna fis situazzjoni mwera li qegħdin fija illum. Sur Ministru, jena eh, nishtiq nitkellem dwar sorveljanza finanzjarja u norbota ma' l-azzjonijiet illi qegħdin jagħmlu il-kumpaniji illi huma huma bbażati fl-Unjoni Ewropea Londra tajt illi il-mexxejja ta' dan il-kumpaniji qegħdin e, jimiraw għall-euro u tista' tgħidli x'inhuma l-miżuri konkreti li jistaw jittieħdu sabiex inħalsu l-ekonomija tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u biex inħarsu għom dawn il-fondi spekulattivi li għandhom bħala bażi l-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna. Il-Ministru jek jożbu? Bueno, yo creo que sí que es posible perfectamente el... Jena naħseb li possibli Possibbli li niddibattu prattiki tajbin tal-istabilimenti finanzjarji. Qegħdin nagħmlu dibattitu fuq il-sistema ta' supervizjoni finanzjarja u dan huwa l-moment xieraq biex nkunu nistgħu naħdmu f'dawn il-linji. Bekk nkunu nistgħu ninkludu wkoll xi wħud mill-punti li referejtu għalihom u għanki fid-direttivi. Jiena nafu koll li l-proposta li għamel it-tieni kellim hija xi ħaġa li toqgħod tajjeb f'dawn id-direttivi li ħan id-debattu fil-Parlament. Per eżempju, brabta mal-regolament mal-fondi alternativi li hija waħda mill-affarijiet li rridu li kunem sorveljanza fuqa. Xaħat mill-presidenza tal-Kunsil tkellem dwar it-naħħija ta' tax havens dal ħodu Dawn huma kollha dejat li ressaqnijam l qoddim u joqogħdu kollha tajjeb fid-dibattitu li ħajseħ fix-xhur li ġejjin fil-Parlament. Palma deskrivejna fil-Kunsel Ewropew hemm bżonn ta' supervizjoni sħiħa u riforma sħiħa tal-sistema finanzjarja. Ħajkun hemm riforma għalhekk adattata li ħatiħu kont tal-proposti kollha li jintom għamiltu. Grazzi, Ministru, issa ngħaddu għal mistoqsija mis-Sinjura Kratze li għandha xtaqsam ma' situazzjoni ekonomika fil-Greċja u rwol ta' zona euro. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Grazie, signora Presidente. Il-trattati tal-Unjoni Ewropea jallokaw il-responsabilitajiet u l-kompetenzi b'mod ċar. Il-politiki ekonomiċi tal-Istati membri huma ta' interess ewlieni għall-Unjoni Ewropea Mem l-ebda dubju dwar dan iżda fl-istess ħin il-budgets nazzjonali huma responsabilità tal-istati membri. La darba hemm 16 il-pajjiż li jaqsmu f'munita waħdanija huwa minnu li probabilment l-Unjoni Ekonomika u Monetarja ħad komplet espandi Edin nafu li kienem il-miri li ġew stabiliti fit-trattat ta' Maastricht u għalek jiġri xieġri jem set ta' regoli marbuta mal-budget għal pajizi fid zona euro. U l-effetti tagħhom għax il-budget tagħhom jeffettwaw l-ekonomija kollha ta' zona euro. Għalek ridna nevitaw deficit eh, pubbliku biex bekk il-protokoll ta' Madrid jista' jaħdem tajjeb. Irridu nfakru li hija unjoni monetarja u ekonomika jenqas eh, ekonomika u aktar monetarja. għandna l-artiklu 133 u l-patt biex bekk il-banek eh, li jużaw l-euro, l-Bank Ċentrali Ewropew huma responsabbli. Ma tistax tmur eh, lilin minn dak li huwa permess. Għalhekk kull stat membru rrit jiggarantixxi il-dejn tiegħu u dan japplika l-istati membri kollha u l-koll irridu jagħmluh. Irridu jirrispettaw dawn il-limiti fir-rigward il-Greċja u stati membri oħrajn irridu jieħdu miżuri kollha biex jikkorreġġu l-isbilanċi biex bekk ikunu qed jiżguraw li jkun hemm sistema ekonomika u finanzjarja li tkun waħda soda. Irdu niftakru li il-proċedura ta' deficit eċessiv għandha xtaqsam ukoll ma' supervizjoni tal-politiki ekonomiċi f'każijiet ġustifikati. Il-Kunsill probabbilment ħajiddiskuti il-każ tal-Greċja fi frar u meta jasal dak iż-żmien untom tarfu l-dritt ta' inizjattiva minnaħa tal-Kummissjoni ħajkun hemm rakkomandazzjonijiet li jiġu adottati u ħajkun hemm ukoll strateġiji. Dan huwa l-mod kif l-Unjoni Ewropea tista' tassew tesprimi l-interess u l-involviment tagħha fid-diffikultajiet li l-Istati membri jistgħu jiffaċċaw xi darba jew oħra. Grazzi, signora Krazza. Grazzi, signora President. Grazzi, Sur Ministru, għaddik it-tweġiba inti semmejt l-artikli ta' trattat li jirreferu għal deficit zejiet. Jina għandi pressjoni li inti tista' tagħtini informazzjoni x'irid jgħid is-Sur Zapatero meta jitkellem dwar solidarjetà fiż-żona euro, solidarjetà ma' pajjiżi li għandhom problemi finanzjarji partikolari se jkun possibbli li nitkellmu dwar Eh, koordinazzjoni ekonomika ħjar bejn iċ-ċentru u reġjuni għal dak li huma eh, sovvenzjonijiet, forsi jista' jkollna koordinazzjoni fiskali biex nevitaw id-dumping fiskali jew soċjali li jolqot l-Unjoni Ewropea u li għandu konsegwenzi iktar partikolari f'ċerti pajjiżi tista' tgħidilna xi ftit iktar wara dak li intijat u xiri tifisser biha l-kelma solidarjetà Sur Zapatero. Grazie. Il-Ministru. L-Unjoni Ewropea hija reġun fid-dinja fejn is-solidarjetà tintwera b'mod viżibbli, pereżempju il-każ Grik jew il-każ ta' pajjiżi Spanja. Aħna gawdejna mis-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea permezz tal-fondi Ewropej permezz tal-fondi strutturali. Dawn il-fondi huma parti ewlenija mill-politika ekonomika u ħajbqgħu hemmhekk. Ma jistgħux ikunu mqabla ma, xejn fil-bija tad-dinja ħafna pajjiżi għamlu progress u dan huwa tajjeb għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea kien hemm swieq miftuħa u għalhekk it-trasferiment ta' dawn il-fondi jiggarantixxu l-modernizzar. U dan huwa ċar. Dawn il-fondi iva jridu jintużaw mod ċira u ovvjament irid ikun hemm monitoraġġ min-naħa tal-Unjoni Ewropea għan-nefqa ta' dawn il-fondi. Iżda hemm solidarjetà. Solidarjetà tip ta' solidarjetà oħra li nistgħu narawha fit-trattat la darba inti tirreferejta trattat Il-trattat jistabilixxi il kapacità tal-istati membri biex jikkoordinaw il-politiki eh, tax xogħol tas soċjali u ekonomiċi. Dan jidher fiċ-ċar fit-trattati. U dik hija espressjoni oħra ta' solidarjetà fl-Unjoni Ewropea. Aħna naħdmu biex ikun hemm għanijiet flimkien u nippruvaw insolvuhom flimkien bħala politika ekonomika komuni Hemm ħafna problemi differenti li jiffaċċaw l-istati membri u kieku ma kienx ikun hemm kriżi u ma kienx tolqod ħażin. Kieku ma ġbidniex ħabel wieħed, komplejna bl-Unjoni din hija xi ħaġa li ma waqfitx, rajna sinerġiji differenti bil-politiki differenti u naħseb li din hija xi ħaġa li għandna bżonn. U dak huwa dak li proponu trattati wara kollox. Il-miri tal-2020 l-anijiet li rridu naqblu dwarhom fir rigward iżvilupp u l-edukazzjoni fuq l-ispeċjalizzazzjoni tas-suq tax-xogħol, il-ġlida kontra tibdil fil-klima, dawn huma kollha komponenti tal-solidarjetà, dak huwa l-mod kif nesprimu solidarjetà fl-Unjoni Ewropea. Irridu nkunu maquda kemm jista' jkun u kemm nifilħu issa, ovvjament dan ma jfissirx li il-trattat mandux ċertu rekwiziti għal-responsabilitajiet tal-istati membri. Responsabilitajiet marbuta ma' livell ta' dejn, mal-kreditu, etc. Xorta waħda hemm politika reġjonali, politika tal-iżvilupp, politika strutturali, eccetera. Una lek nitama li dan ikun u dimajnejn dawk il-partiti Ewropej għaliex hija forma ta' solidarjetà xorta waħda. Grazzi, sur Jura Zemka, xtaq tagħmel domanda, sur Zemka. Xtaqt nistaqsi domanda li xinti, Ministru, et li dini situazzjoni diffiċli fil-Greċja ħadd tiġi diskussa fi frar din is-sena. Huwa minnu li hemm kriżi serja interna fil-Greċja iżda nafu wkoll li tista' tilħaq ukoll pajjiżi oħrajn, jkollha impatt fuq pajjiżi oħrajn. Apparti dawn il-domandi il-Komissjoni u l kunsill mandkomx tibdow diskussjonijiet serji mal-Bank Ċentrali Ewropew għaliex huwa entità importanti li għandu jiġi involut fil-każ tal-Greċja. Grazzi, il-Ministru jekk jozbu? Kull istituzzjoni għandha l-qasam ta' responsabilità tagħha dawk huma l-karatteristiċi tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Huwa minnu li l-Kunsill ħajitratta il-kas tal-Greċa għaliex huwa membru tal-Unjoni Ewropea u membru tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Kwalinkwa ħaġa li tiġri f'pajjiż wieħed tal-Unjoni Ewropea taffettwa l-pajjiżi l-oħrajn tal-Unjoni. Dan huwa l-każ fl-Unjoni Ewropea fejn għandek munita waħda Dan nistgħu nsibuh fit-termini li jinsabu fit-trattat fi trattati Ewropej. Hemm ħafna rakkomandazzjonijiet li għamilna lill Greċja u ikun tajjeb għal Greċja jekk jimplementawhom. Il-Bank Ċentrali Ewropew għandha l-responsabilitajiet tagħhom dmirijiet tagħha skont it-trattati biex ikun hemm stabilità finanzjarja, stabilità tal-prezzijiet u dan irid isir b'mod indipendenti. L-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew huwa prinċipju ewlieni tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li dan wassal l-kredibilità ta' din l-istituzzjoni u anki kredibilità għal monita waħda li għanna l-euro. Naħseb li huwa ġebla ta' xoka tal-Unjoni Monetarja u Ekonomika Grazzi, President. Grazzi, Ministru, għal parteċipazzjoni tiegħek fl-ewwel darba f'din il-Presidenza. Dawn id-domandi li ma ġewx mwieġba minħabba l-ħin ma kienx biżejjed ħejjeġu risposti bil-miktub u għalhekk naġġorna seduta sa' tisa tal-lejla.